Nigeria issa malu u l-votazzjoni sira da f'nofsinhar. Minajr mandumu aktar naddu fuq il-punt li jmiss tal-aġenda tagħna li hija s-sitwazzjoni fil-Belarusja. Eh, Naddi il-mikrofon lill-Komissarju. Eh, jiena kontent waħd ħafna li qiegħed hawnhekk diskuti s-sitwazzjoni tal-Belarus fisem il-rappreżentanta Oli il-Viċi President Eshtin. L-Unjoni Ewropea hija mħasba ħafna bin-nuqqas ta' rispett tal-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt fil-Belarusja. Fl-aħħar xhur is-sitwazzjoni marret mill-ħażin allar u kien hemm aktar miżuri ta' repressjoni u politika ripressiva kontra s-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni politika. Hemm ħafna tassib. L-ewwel waħda hija il fatt illi aħna nixtiequ li jinħelsu tnax il-priġunier politiku. Il-preżenza tal-priġunieri politiċi fil-qalba tal-Ewropa hija ħaġa li ma nistgħux naċċettaw aħna mħasbin ukoll fuq ir-rapporti tat-tortura u kondizzjonijiet fil-ħabsijiet li huma inumani l-autoritajiet tal-Belarusja għandhom l-obligu li jassikuraw ir-rispett eh, lejn il-bnedmin li jiprojbixxu il-tortura u l-trattamenti numanu u anka investigaw daw it-tipi ta' rapporti. Kwalinkwa tip ta' harassment fuq il-soċjetà ċivili tittieqaf u l-ħelsien tal-moviment ma tistax jiġi miżmum. Il-leġizlazzjoni eh, drakonjana qed tirristringi aktar u aktar il-ċittadini tal-Belarusja u mhux qed tippermettilhom jiltaqgħu u jassoċjaw eh, u jiffurmaw assoċjazzjonijiet il-Belarusja tibqa wkoll l-unika pajjiż fl-Ewropa li japplika il-pena tal-mewt kif intqal tiġa f'din il-Kamra, l-Unjoni Ewropea tibqa kontra il-pena tal-mewt taħt iċ-ċirkustanzi kollha. U uh, fuq l-istess linji ta' rezoluzzjoni tal-Parlament ta' 16 ta' frar, l-Unjoni Ewropea issejjaħ l-autoritajiet ta' Belarusja biex ma joqtlux ta' lil Dimitri Kanavalov u l-Vladislav Kavaljov u biex jintroduċu moratorium fuq il-pena tal-mawt biex bekk il-qoddim din anka titneħħa. Il-politika tal-Unjoni Ewropea huma bażati fuq prinċipji aħna impenjati biex ndefendu b'mod b'mod b'fuxi waħda l-valuri tagħna, dritti tal-bniedem, il-drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt u ċar li aħna ma nistgħux nibqgħu bidejna fuq iż-żaqna meta pajjiż li huwa eh, ġar ta' tliet stati membri jibqa' jagħmel dawn l-affarijiet. Il-miżuri ta' restrizzjoni tal-Unjoni Ewropea huma strument importanti biex nagħmlu l-pressjoni fuq il-Belarusja u anka biex naddu l-messaġġ tagħna U l-Unjoni Ewropea qalet kemm il-darba li huma jibqgħu miftuħa u ħajkomplu jara jamlu revizjonijiet eh, ta' dawn il-misuri. Fjannar il-Konsil espanda l-kriterja biex jimira dawk responsabli għal violazzjonijiet serji ta' drittijiet tal-bniedem, repressjoni ta' soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni u persuni u entitajiet li benefikaw minn jew li appoġġaw l-reġim kif eh, qalet il- uh, Eh, Sinjura Ashton wara l-Kunsil tal-Affarijiet Barranin ta' Frar palissa dej xogħol eh, biex titeħ deċiżjoni sa' 23 ta' Marzu fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranin għabbażi tal-lista Eh, tal-negozji li appoġġaw ir-reġim jew li qed jieħdu benefiċċju minnu. Aħna minna ċari li l-politika tal-Unjoni Ewropea mhijiex kontra l belarussja jew eh, kontra l-popolazzjoni tagħha. L-Unjoni Ewropea iżżomm il-politika tagħha ta' involviment kritiku permezz ta' dialogu u anka per bessa sħubija tal-vant. Aħna lesti li niżviluppaw l-relazzjonijiet bilaterali tagħna U dan imma jiddependi fuq il-progress li jagħmlu l-awtoritajiet biex lejn il-prinċipji tal-demokrazija, l-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad dritt. U kif qalet il-rappreżentanta Olja, Is-Sinjura Ashton fl-istqarrija konġunta tagħha mal-Segretarju tal-Istat Clinton fit-18 Diċembru tal-2011 l-Unjoni Ewropea tibqa' lesta li tassisti lil Belarusja biex jilħu l-obbligazzjonijiet tagħhom f'dan ir-rigward. L-involviment tas soċjetà ċivili tal-Belarusja, l-oppożizzjoni politika u l-pubbliku mod in ġenerali huwa element kruċjali tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Aħna lesti li namlu negozjati għal faċilitazzjoni tal-viza u ta' ftehim ta' reammissjoni li jsaħħu il-kuntat bejn il-popli għal beneficju tal-popolazzjoni russa b'mod in ġenerali. Hija ta' ħasra illi l-awtoritajiet tal-Belarusja sissa għadhom ma laqgħux is-sedina tagħna għal dawn in-negozjati. Aħna wkoll nixtiequ nagħmlu dialogu mal-soċjetà ċivila u l-oppożizzjoni u l-oppożizzjoni politika permessa dialogu dialogu Ewropa fuq il-modernizzazzjoni u dan dwar ir-riformi neċessarji għal modernizzazzjoni tal-Belarusja u anka għall iżvilupp potenzjali ta' relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jixtiequ jgħinu lil Belarusja u jaqsmu l-esperjenzi ta' suċċess tagħhom ta' tranzizzjoni li kellhom huma mid-demokrazija u l-ekonomija tas-suq. Meta il-kondizjoni tkunu tajba, l-Unjoni Ewropea se tkun lesta wkoll li tipprovdi l-kondizzjonijiet adattati għal kumpaniji tal-Unjoni u istituzzjoni finanzjari biex jappoġġjaw it-trasformazzjoni tal-pajjiż u anke jinvestu fil-proċess ta' privatizzazzjoni tal-ġenji tal-Belarusja dialogu Ewropew ħajn jiġi mniedi fi Bruxell fi 29 ta' Deċembru li nixtiequ niksbuha eżerċizzju miftuħa li jinvolvi l-forzi kollha politiċi u s-soċjetà ċivili bil-involviment sostanzjali tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Fi żmien diffiċli huwa importanti li wieħed iħalli l-kanali tal-komunikazzjoni u informazzjoni miftuħa u huwa għalhekk illi l-Unjoni Ewropea tejbet id-delegazzjoni tagħha f'Minsk Eh, fis-sajf liħor. Wara talba tal-autoritajiet ta' Belarusju ta' 28 ta' frar illi il-kap ta' delegazzjoni u l ambasġatur tal-Polonja għandhom jitilqu mill-pajjiż għal konsultazzjonijiet. L-Unjoni Ewropea qablet illi tirtira l-ambasċaturi kollu tal-Unjoni eh, tal Ewropea għal konsultazzjoni. L-ambasċaturi tagħna għandhom funzjoni, funzjoni kruċjali fil-Belarusja bħala kanali ta' komunikazzjoni u informazzjoni. U aħna nibqgħu impenjati illi eh, dawn jużaw approċ koordinat anka fil-kustjoni ta' ritorn tagħhom. Sfortunatament sissa xejn ma' għena biex aħna imbidlu il-politika tagħna lejn l-awtoritajiet tal-Minsk la inħelsu l-priġunieri, xorta waħda tem il-persekuzzjoni, Ehm, anka wara l-elezzjonijiet tal-2010 il-ksur tal dritti tal-bniedem għadu għaddej u aktar sanzjonijiet żgur mhux se jtejbu l-relazzjonijiet bilaterali tagħna ma' Minsk. Din hija xi ħaġa ta' ħasra ma ma nistgħux nevitawha jekk aħna rridu veru nżommu il-valuri tagħna. President, jiena nista' nirringrazzja lill-membri onorevoli għad determinazzjoni tagħhom biex jiffaċċjaw din is-sitwazzjoni diffiċli. Aħna għanna dan l-obbligu lejn il-poplu tal-Belarus, għanna l-uru solidarieta maħħom f'dan iż-żmien diffiċli. U l-appoġġ tal-membri ta' din il-Kamra f'din is-sitwazzjoni eh, li ila d mill-elezzjoni tal-2010 hija xi ħaġa kruċjali Importanti li nżommuha fuq l-agenda tal-Unjoni Ewropea. Irri nżommu l-pressjoni politika fuq il-Belarus biex tbiddel il-politika ta' ripressjoni tagħha u li tieħu il-pazzi neċessari biex hija issib il-post tagħha fil-Kooperazzjoni Ewropea. Aħna lesti illi neżaminaw riżoluzzjoni li din il-Kamra se tadotta għada. Grazzi. fil-Majsja Komissar. Uh, Grazzi Kommissarju. Fisem il-gruppi. Issa, għanna l-ewwel kellimi tagħna. Grazzi ħafna President. Komissarju. Nixtieq nirringrazzjakom, nirringrazzjak tal eh, l-istqarija eh, profonda tiegħek dwar il-kooperazzjoni mal-Belarusja. Il-relazzjoni ma tagħna mal-ġar tagħna tal-Belarusja. tal belarusja dan is-suġġett fil-fatt f'din il-kamra ġi trattat kemm il-darba dan l-aħħar. Issa qegħdin nitolbuhom biex pereżempju ma tiġix attwata il-pina tal mowt fil-pajjiż illum qed nirrispondu għal ġlieda illi eh, għal gwerra biex ngħidlek illi uh, Eh, bdow l-autoritajiet f'Minsk kontra eh, l-Unjoni Ewropea. E, situazzjoni qed qedtejn xejn lil ħadd u laqas l-awtoritajiet huma kuntenti b'dak li qed jiġri għax hemm il-biża illi eh, anka tintilef l-indipendenza ta' dan il-pajjiż. Għalkemm saret deċiżjoni razzjonali biex irrazzjonali biex eh, jitkeċċaw l-ambasċaturi mill-istati membri xorta waħda baqa loka biex wieħed jipprova eh, jirranġa s-sitwazzjoni, relazzjoni. L-importanti huwa illi l-attivisti politiċi jinħelsu mill-ħabsijiet u anka biex jiġu preparat elezzjonijiet bażiċi bi standards minimi Ewropej, iġifieri fil-qosor wasal iż-żmien għall-bidla. Għadu mhux tartwis. L-Onorevole Roċek, Kommissarju, eh, President, eh, Onorevoli Membri, sem issemma il-reġim tal-Belarusja qed jiżola lilu nnifsu Sfortunatament, mhux lilu nnifsu biss qed eh, jiżola manka ċittadini tal-Belarusja u din mhix xi ħaġa li aħna nixtiequ. Aħna fir-reżoluzzjoni tagħna qegħdin ngħidu anke fit-talbit tagħna li jkun hemm mal-poplu tal-Belarusja. Aħna rridu li dawn ikunu jafu li aħna fil-Parlament Ewropew, fl-Unjoni Ewropea, aħna għadina nesprimu il solidarjetà tagħna, nuruhom it-tama tagħna illi bħal ġirien oħra tagħna il-soċjetà tal-Belarusja, l-istat tal-Belarusja jagħmel progress lejn aktar drittijiet ċiviċi, drittijiet tal-bniedem, demokrazija u stat ta' dritt. L-ekonomija tal-Belarusja edha f'sitwazzjoni prekarja ħafna jekk wieħed ħares lejn id-deficit tal-budget anka tal-current account u jekk inħarsu lejn il-prospettiva tal-ġejjin m'hemmx lok ta' eh, progress sakemm ma jkunx hemm riforma u r-riforma ma tistax issir jekk ma jsirx riforma tas-soċjetà u mingħajr l-involviment u d-dialogu. <coughs> dialogu mal-grupp indipendenti, l-ġurnalisti, trade unions u l-oppożizzjoni. B'dan il-mod biss soċjetà tkun li ma tkun tista' tkun stabbli u hekk eh, biss tista' tittajab l-ekonomija u s-soċjetà nifisha. Dak li xtaqna aħna nislu fil-riżoluzzjoni tagħna. Il-talbit tagħna jinkludu wkoll il-ħelsien tal-priġunieri politiċi jkunu mill-liema partit ikunu. Din hija t-talba tagħna u dak illi aħna xtaqna nuru f'din ir-reżoluzzjoni konġunta tagħna mux di miex il-pozizjoni biss tal-Soċjalisti Demokratiċi imma tal-Parlament kollu. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Oiland. Grazzi, President. Il-Alde taqbel ma' deċiżjoni tal-Istati membri biex isejħu lura lill ambasċaturi tagħhom għal konsultazzjonijiet mal-Ministeri tagħhom wara il-konflitti diplomatiċi bejn il-Belarusja u l-Unjoni Ewropea. Eh, l-imġiba ta' Lukashenko kemm fuq livell domestiku u internazzjonali hija xi ħaġa ta' skandlu u l-Unjoni Ewropea m'għandix toqgħod eh, eh, tfaħru jew billi tibattu xi ambasċaturi fil-pajjiżu. Dan kemm il-darba injora ehm, stqarijiet u jiena ma nixtieqx nara ambasċaturi jippreżentaw il-kredenzjali tagħhom lil dittatur kriminali. Ma jistax ikun hemm progress bejn ir-relazzjoni bejn il-Belarus u l-Unjoni Ewropea qabel ir-reġim ma jibda bir-riforma demokratika tiegħu Għanna nikkonċentraw l-isforzi tagħna biex ninvolvu l-soċjetà ċivili tal-Belarusja u ninvolvu wkoll l-oppożizzjoni demokratika, ninkoraġixxi wkoll il-Federazzjoni tal-Ice Hockey biex jirrelokaw il-Championship sal-2014 mill-Belarusja għal post ieħor. Lukashenko ma jistħoqlux ikollu dan l-unur illi jkollu eh, dan l-status għax huwa dittatur li ma jirrispettax il-prinċipi tal-demokrazija u għalek ma jistax eh, jirrispetta il-kompetizzjoni ħilsa fl-sports. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Schulz għandu l-mikrofonu. President, Sinjuri, il-Belarusja hija fi stat eccezzjonali wara dak li seħħa fil-elezzjonijiet tal-2010 il-President fil-fatt mal kontra tal-poplu minajr ma nataw konċessjonijiet u permezz ta' tortura u l-Unjoni Ewropea introduċiet eh, serje ta' miżuri fostom eh, l-frizar tal-kontijiet u proibizzjoni proibizjoni tal-vjaġġar biex eh, jitpoġġa pressjoni fuq ir reġim imma l-pressjoni qed isiru wkoll fuq is-soċjetà. Irridu nħarsu lejn kemm jaħdmu daw it-tip ta' miżuri u sanzjonijiet. Fil-fatt, eh, l-autorità xorta marret konferenza fl-Lyon eh, u għadha proklama l-President para erroj il-kontijiet li ġew ifriżati eh, il-kontijiet ġew ifriżati u Kien hemm żmien fej l-Unjoni Ewropea kienet anka qed tappoġġja lil Lukashenko. Il-miżuri għandhom jiġu immirati lej ir-reġim u mhux lej iċ-ċittadini. Azzjoni kontra kumpaniji, per eżempju, kontra l-importazzjoni tal-azzar jew il-fertilizzanti se joħolqu impatt fuq il- fuq l-autoritajiet mentri jekk namlu eh, bojkot fuq l-sports ma nkunux edin nilħu l-anijiet tana. Bojkot fuq l-sports biex eh, jintuża jekk intuża b'mod konsistenti allura jkun ifisser li anka fl-Ukrajna ma jistawx ma jistawx jisru kompetizzjonijiet tal-futbol. Onorevoli Mi Galski issa. Grazzi ħafna. Din ir riżoluzzjoni li hija tajba ħafna semmejna da kollu li semma qabel. Iġifieri, is-sanzjonijiet ekonomiċi, il-ħelsien tal priġunieri u garanziji għal kooperazzjoni politika bażika. Helsin fil-ħajja eh, libertà fil-ħajja pubblika u eh, kuntent ħafna illi hemm ismijiet eh, bħal dak ta' Ivan Xirak illi jiena ħassajt li għandhom jitsemmu f'din ir-riżoluzzjoni. Barra dak li semma qabel, Eh, jina xtaqt insemmi l-ħelsin tal-xandira xek biss tista eh, jista' jista il liberta fil-mentalità ta' ċittadini. biex bekk daw kunu jafu wkoll jistgħu jażlu b'mod indipendenti lil min għandu jmexxi lil pajjiżhom għandna nisħu wkoll fuq Il-trasferiment tal-kompetizjoni tal-ice hockey għal pajjiżi oħra avvenimenti bħal daw mandomx jiseħħu f'pajjiż fejn m'hemmx eh, raġuni għal fejn wieħed għandu jkun ferħan fejn hemm it-torturi kontra l-oppożizzjoni fejn hemm il-politiċi il li huma arrestati. Grazzi ħafna. Grazzi President, Kommissarju. Jien għandi erba' tfal. Wieħed meta wieħed minnu li jedi. Jidħol l-oħrajn joħorġu. Għax dejjem għandhom fejn morru ġew. Fil-każ ta' Belorussja, Isna għazan l-istess ħagġa, ma għadux attenti. naqdu eh, nispiċċaw il-Belorussja nimbuttawa u inkaċċuha mill-Ewropa x'għandu fejn imorru ma wkoll fejn fi russja Id-demokrazija naqset mużidet fl-ħar snin. Jekk jidu l-Belorussja tsir sa ektar viċin tal-Ewropa li aħna fl-opinjoni jgħidu naġixxu b'ħafna attenzjoni. Ma rridux biss il-kastigi imma anke l-inċentivi. X'ħajkunu l-inċentivi allura? Illi nżidu il-kooperazzjoni ekonomika tagħna mal-Belarus mhux innaqsuha. Pal per eżempju kif naraw fl-Afrika il ehm, klassi ta' nofs edha tippromov id-demokrazija. U għakka ġibi Belarusja, grazzi ħafna zis kollegi. Grazzi President, kollegi, raġuni għalfejn għanna diskussjoni illum. Ija, għalli ġi sanzjoniet kontra reġim ta' Lukashenko ġewa sizi għal dal-bohra. U dan kollu wasal jissu tip ta' gwerra diplomatika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Belarus. Jkun ta' nkafna li hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għandna sinjal ċar għal reġim ta' Lukashenko illi mhux aċċettabbli. Illi nagħmlu pressjoni fuq stati membri individwali għax l-Unjoni Ewropea hija ħaġa waħda. X'tista' nagħmlu għalhekk biex niżviluppaw biex nejnu l-izviluppi ta' dan il-pajis lejn id-demokrazija, nejnu l-soċjetà ċivili, il- priġunieri politiċi jinħelsu u ma jkolni iżjed priġunieri politiċi hemmhekk. Kif nistgħu naċċertaw l-elezzjoni jmiss ikunu imqar aktar ġustu demokratiċi? Donnu hawnhekk. Ma ma ġiet nkunu kreativi bizzejet. Illum nistendu sanzjonijiet. Jum kellan dawn is-sanzjonijiet ekonomiċi li mhux suppost ħefa su liċ-ċittadini. Għadin nsemmu kol il-kampjonat tal-ice hockey, ma da ma sibx nistaw nħduħ ximkien ieħor issa hemm ħajjibqa' imma ħanibqgħu naħdmu. U nittamaw Illi jirna xina niksbu xaħġa, x'tassew hemm bżonn li jsir xi ħaġa. Grazzi ħafna Sur Goodman sal-minuta. Grazzi President. Naħseb illi la eh, din riżoluzzjoni mod partikolari sanzjonijiet kontra dawk li huwa responsabbli mir repressjoni fil-Bielorussja. Ġifir il-politiċi, rappresentanti ta' soċjetà ċivili, hija ħaġa. Imma il-kampjonat tal-ice hockey le ma nżefnuħx fin-nofsax. Dan opportunità biex taqgħat lin-nies L-soltu kieku ma jkollhomx din l-opportunità. ħafna nitħajmur Bielorussija biex propju jaraw dan il-kampjonat tal ice hockey, jitkellmu ma' n-nis, jkun hemm kuntatti u tista' ta' informazzjoni importanti. Il-kampjonat għalhekk huwa parti mis-soluzzjoni mhux il-problema. Grazzi, Issur Kowal, grazzi, President. Jina naħseb li jissa wasal iż-żmien illi iwiġbu xini l-politika tal-Unjoni Ewropea ma' Bielorus bħalissa. Mżonki, iluzje, zmiany stanowiska co pół roku, ocieplenia, ochładzenia. Il-Belarus tibda l-pozizjoni tagħha kull sitt xhur. U qatt ma jżommu strateġija waħda, aħna naħs biex nistaw nagħmlu wara flok nitkellmu, nitkellmu, nitkellmu. Ejja naħsbu. Ejja, nibdew noħolqu politika koerenti sabiex ma' naġġi xux ma differenti bħal istati membri ma nitkellmux fuq id-drittijiet tal-bniedem u mbagħad minna l-oħra ninvestu fil-Bjelorussja għax ma nkunu għadin nagħmlu xejn, ħlif inferħu l Lukashenko u jieħu gost b'xi ħaġa biss. L-unika soluzzjoni hi nappoġġaw l-oppożizzjoni ħalli ngħidu li l-oppożizzjoni hija l-imsieħeb tagħna u Lukashenko ikun jaf illi l-unika tama għal relazzjoni aħjar maħna hija jekk iċedi u, jekk ikun hemm libertà tal-istampa, jekk ma jkunx hemm iċ ċensura. U mhux ħajbda l-femtu fuq l-elezzjonijiet. U jekk nsemmu l-elezzjonijiet issa ħanġew lura għall-istess politika li konna użajna fil-passat u noqogħdu nibdlu il-pożizzjoni tagħna aħna mbagħad kull sitt xhur fl-Unjoni Ewropea u Lukashenko Ikkun iktar lest li juża repressjoni. Ġifiri dik li pozizjoni tiegħi konsistenza, grazzi ħafna is-Sinjura Fajdre, grazzi President, eżis kollegi situazzjoni fil-Bielorussja marre tal-lar. Zewċ irġiel għadhom żgħar wara proċess inġust ġew kundannati għal mewt. F'post mhux magħruf. Il-gvern qed jittama li relazzjoni tagħna. dažkārt pielietojam vērtē. Eh, eh, Jaftu wasanna għal double standards. Aħna jrid ikollna sanzjonijiet iffukati fuq il-membri ta' Lukashenko tar raġim iridu nifrizaw l-assi li għandhom fil-kontijiet bankarji Ewropej u nitkellmu mal-individwi, però ma rridux naffettwaw l nies u negozji iż-żar jekk ma nikkooperawx iktar mal Bielorussja ħajkunu ċittadini l-innoċenti li ħajbatu. U nispiċċaw. Ikunu l-għadu tagħhom aħna mhux il-ħabib tagħhom. Irridu natu appoġġ għas-soċjetà ċivili fil-Bielorussja. Grazzi. Issa, is-sur Paleckis. Karo Gusej, ambasad. Grazie ħafna, President. Matul il-gwerra birda, Illi reġa seħu l-ura l-ambasċaturi kienet xi ħaġa illi intużat ġa għamluha. L-iżolament li għadin jimponu fuqhom infushom jgħat jedet il dal pajjiż u l-elezzjonijiet li ġejjin mhux permettu lin nies li jieħdu deċiżjoni u għażla ta' veru. Kieku jinħadsu priġunieri politiċi u drittijiet tal midan fil-pajjiż jibdew bil-mod il-mod jiġu protetti, għawilna qalbna. Ir-Russja u l-Euronest għandhom ukoll iħedġu l-Belorussja biex tieħu daw il-passi ma nix nippermettu li l-relazzjonijiet jiddeterjoraw għaliex fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċittadini li qegħdin ibatu. Il-futur tal-Belarus irid jiġi deċiż minn dak il-pajjiż innifsu biss. Il-forum ta' ċittadini irrit iżid l-azzjoni tiegħu fil-futur ma tibqax daqshekk toppress tabkes lill-ġurnalisti. U l-Unjoni Ewropea għandha tiġbed l-attenzjoni ta' Minsk għal dan għaliex il-libertà tal-moviment hija waħed mill-libertajiet fundamentali. Grazzi. Issa minuta u nofs is-Sur Kazmarek. President, Sinjuri, fil-laqa tal-Komitat ta' Svilupp jiena nirringrazzjak lis rappresentanta għala Bernazza Ashton ta' deċiżjonijiet rapidi u ċari fuq il-Belarus. L-azzjoni tal-Unjoni Ewropea impressjonat ukoll il-President tal-Bjelorussu jekk dan huwa l-każ, allura forsi sibna kif nistgħu nżidu l-effiċenza tal-inizjattivi tagħna dwar il-Belarus. Il-metodu adattat huwa li nużaw strumenti illi joqorsu li l-autoritajiet tal-Bienorussi u nittama li l-lema jkunux xem dal-kamp, hemmhekk il-kampjonati tal-2014 għaliex għaliex Lukashenko juża biex jippromovi li l-nifsu u juża din l-opportunità biex juri l pajjiż tiegħu qisu pajjiż normali għal pija tad-dinja u mhux veru, mhux veru drittijiet tal-bniedem jinkisru kuljum hemmx demokrazija u għalhekk il-kampjonat dinji m'għandux issir f'pajjiż bħal dan f'pajjiż fejn iċ-ċittadini qas għandhom id-drittijiet u l-libertajiet bażiċi. Din il-pożizzjoni dwar l-avvenimenti tal-sports rajnija wkoll mill-fatt pereżempju li l-Olimpjadi ta' Beijing ma waslux għal drittijiet tal-bnida maħjar fiċ-Ċina, ġifieri dal-argument ma reġix. Ma nistgħux nippermettu illi il-Belorussja il belorussja tpinġi li l-anfisa isa xempju ta' demokrazija. Grazzi u naddi issa assur Mavru Nikola sal-minuta. Grazzi, Signora President. Il-grupp tas soċjalisti huwa favur u għafi subija ma l-Europa tal-Vant fejn suppost għanna riformi demokratiċi u promozzjoni ta' skabbir ekonomiku. Dan suppost jen il-pajis fit-triq fid-demokrazija. Il-pozizjoni strata li għanda l-Unjoni Ewropea fuq dar reġimu u l-inqas ta' ta' soċjetà ċivili toħloq sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea toħloq prospettivi Ewropej għal dal-pajjiż. Imma biex dan isseħ hemm bżonn ta' pożizzjoni koordinata fi żmien meta l-pajjiż qed jesperjenza deficit demokratiku, dusta ta' dritt, l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Dana kollha huma fenomeni illi rridu nikkundannawhom. Grazzi ħafna issa s-sur stażni għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President. L-aħħar laqa li kellem mal oppożizzjoni tal belarus fakritni fir-realtajt ħarxa tal-Belarus in-nies hemmhekk għandhom id-dritt tal-istess trattament libertajiet u drittijiet li għanna aħna fl-Ewropa ma minn flok. Il-priġunieri politiċi, interrogazzjonijiet, persekuzzjonijiet u riperkussjonijiet għadhom il-ħajja normali ta' kuljum ta' dawn il-nies. Il-reġim ta' kullu Lukashenko ġi ikkondannat mid-dinja kollha anke mis-Senat tal-ist Stati Uniti b'mod unanimu u anke mill-liġi li ġiet iffirmata minn Obama f'jannar li titkellem dwar li hija att ta' demokrazija drittijiet tal-bniedem fil-Belarus. Il-kampjonat tal hockey tal-2014 m'għandux jintuża biex jippromovi dan ir-reġim il-, -reġim, il l-IHF hija responsabbli mill protezzjoni ta' reputazzjoni ta' din ta' dan l-isport u għandhom għalhekk imorru jagħmlu kampjonati tagħhom f'pajjiż ieħor qabel ma jkun hemm titjib fis-sitwazzjoni fil-Belarus madwar miljun ċittadin permezz mess rappreżentanti tagħhom għadin jitlobu din it-tip ta' azzjoni mill-IHF. Jiena nixtieq illi il- delegati fil-konferenza tal-HF li Miss Helsinki ħa jivvotaw sabiex jissodisfaw id-demandi leġittimi ta' dinja demokratika. Grazzi. Grazzi issa is-Sinjura Kreċċu għal-minuta. Grazzi, Sinjura President. Il-konflitt bejn l-Unjoni Ewropea u l-Belarus wasal għal-livell bla preċedenti wara l l-irt ġew li l-ambasċaturi naħseb li hemm bżonn nieħdu konsiderazzjoni l-Assoċjazzjoni Orjentali li tsibu soluzzjoni mal-Bielorussja. Iridu li l-gvern jirrispetta drittijiet fundamentali taċ-ċittadini u noħol stat demokratiku minflok. Hemm bżonn ta' progress, bħal pereżempju li tieqa fil-persekuzzjoni tal- l-oppożizzjoni u jkun hemm ukoll elezzjonijiet ħielsa fejn il-pajjiż jibda jimxi lejn id-demokrazija ma ninsewx li ċittadini tal-Bjelorussja għandhom ukoll din ibatu mis-sanzjonijiet u rridu jiffaċċaw il-faqar, l-inflazzjoni u d-deficit kommerċjali. Grazzi. Grazzi ħafna issa. ħanaddi għal-kellima tal-keġ tijaj u nibda bis-sur essaj. Prego arvoisa puhemies valko venäjän oppositio on lukasenkan hallinnon taholta. Grazzi ħafna. Is-sitwazzjoni e fil-Belarusja hija waħda gravi. Ħafna attivisti ma jistawx imorru barra mill-pajjiż, il-computers ġew konfiskati, il-mexxejja ġew arrestati u l-aħbarijiet riċenti jgħidulna li il-reġistrazzjoni ta' assoċjazzjoni partikolari ma nataċ permess. Aħna il-koll għanna nitolbu li il-kongress li mista l-IHF jitlob li il-kampjonat ma jsirx fil-Belarus fil-2014, dinna mux kustan ta' bojkot tal-sports din. Ija, kustjoni ta' dawn il-kampjonat li jisir xorta għada imma mux fil-Bjelorusja ħalli issu Lukashenko ma jkollux eh, Għafna s Signora Basescu. Għafna s Signora President. Dina hija sitwazzjoni pjuttost imbarazzanti u paradoss ukoll tensjoni diplomatiċi li saru ma' stat illi huwa eh, eh, ġar tal-Unjoni Ewropea. Di situazzjoni tista' tinbidel biss meta l-reġim ta' Lukashenko ma jibqax jakkes l-soċjetà tiegħu l-unika u li qed jiżola l-pajjiż tiegħu jifirdu mill- hija tal-pajjiżi l-oħra u l-pajjiż ta' Lukashenko għam semmi bħala fil-lista ta' pajjiżi li huma dewwa tal-internet. U dal-aħħar rajna wkoll li eh, eh, ħafna organizzazzjoni ma jidux jinnegozjaw ma dan il-pajis. Il-problema li il- eh, U ma ċittadini il qegħdin batu minħabba dan kollu. Aħna rridu li il-ċittadini ma toqgħodx ma tkomplix dbati minħabba daw il-konsekwenzi. Grazzi. Lizek. Grazzi nadil kelma l-onorevoli Lizek. Grazzi ħafna sur President, Kummissarju għal ħafna snin. Aħna rajna dan il-lob stramp illi għat jagħmel il-President Lukashenka illi xi minn naqra kien xaqleb lejn l punent minn naħan oħra lejn Moskow, però dak li kienet jagħmel huwa li kienet jeqret il-ġurnalisti tal-oppożizzjoni kienet jiġielet kontra l-minoranzi etniċi u għadu qed ikompli jagħmel dan. Għalhekk jiena sodisfatt ħafna b'din ir-risposta li tajna bit-talba li għamilna l-ambaxxaturi li eh, ikomplu fil-konsultazzjoni tagħhom dinja hija azzjoni tajba mill-Unjoni Ewropea, mhux biss bħal istituzzjoni, iżda anke għall-Istati membri kollha u nittama li nkunu konsistenti fil-ġejjini f'dak li għandu x'jaqsam mal-reġim tal-President Lukashenka. Dan għandu wkoll x'jaqsam mal-kampjonati dinija tal u ukoll u jiena wkoll naqbel li ma nippermettux li seħħu fil-Bielorussja. Issa nadil kelma l-Onorevoli Nikolaj. Grazzi, Signora President. Fil-summit tal-imsiħba tal-Vant, il-Bielorussja ħadet impen li tirrispetta drittijiet tal-bniedem. Pero dan mhux qed iseħħ f'pajjiż illi qiegħed fuq il-frontieri tagħna ġeografikament iżda mili l-bot minna fil-valuri. Irru naraw dan kollu fil-kuntest tas sħubija tagħna magħhom. U niddiskutu wkoll mal-membri kollha li għamlu parti minn din is-sħubija, speċjalment mal-pajjiżi ġirien biex ipoġġu pressjoni fuq dan ir-reġim biex ibiddel l-attitudni tiegħu. Jekk xi ħadd bħal Lukashenka jista' jagħmel Eh, il-ġit, din tajjeb, tajjeb kieku, imma niddubita li ħajibdel l-imġiba tijaw. Forsi il-Russja tistatejna, forsi huma stess jishtiqu juruna l-impen tagħhom biex ehm, jgħinu iż-żamma ta' drittijiet tal-bniedem. Speċjalment skont id-dokumenti ta' Nazzjoni Uniti f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna, issa dil kelma lill-Kummissarju B. Balks. President, onorevoli membri, fisem ir-rappreżentant Oli eh, Sinjura Ashton, nixtieq nirringrazzjakom ta' relazzjonijiet u l-opinjoni tagħkom dwar relazzjoni tagħna mal-Bielorussja. Qed isir xogħol fuq dan il-pajjiż u ċ-ċittadini tagħha. L-ewwel net l-Unjoni Ewropea ħad tagħti l-appoġġ tagħha kemm politiku kif ukoll finanzjarju għas-soċjetà ċivili. Dan huwa importanti sabiex niżguraw id-demokrazija, drittijiet bażiċi u l-libertajiet fil-pajjiż. Aħna ħan nipprovdu l-appoġġ politiku jekk neċessarju finanzjarju għal vitmi eh, f'dan il-pajjiż biex ikollem situazzjoni fejn jistaw jittamaw illi Ehm, jinħelsu wkoll. Irridu nżommu wkoll il-prospetti għal dan il-pajjiż għaliex dawn il-miżuri restrittivi sejrin nagħmluhom. Irridu nsaxħu għalhekk ehm, il-miżuri tagħna. Aħna ma rridux namlu dannu li ċittadini tal-Bielorussja, pero irridu nimeraw biss eh, u naġixxu biss fuq in-nies li huma responsabbli għal din ir-repressjoni. Jiena nemmen illi il-futur tal-Bielorussja jinsab fidejn iċ-ċittadini tal-Bielorussja, però dawn għandu jkollhom ċans ġust, ċans tajjeb illi jieħdu din it-tip ta' deċiżjoni. Illum m'għandhomx dan it-tip ta' ċans u għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tkompli taħdem u nittama li xi wħud mid-deċiżjoni li titkellem dwarna llum se jittieħdu u nittama il-rappresentanto li u hija wkoll tappoġġja din il-Parlament fil-mod kif qed jaħdem u nittama riżoluzzjoni tiġi adattata għada fil-ħodu. Grazzi Kummissarju, jina rċevejt sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mela issa jingħalaq eh, ma lissa u l-votazzjonijiet jittieħdu għada fil-ħodu. Issa għandis arrija l-grupp